azzjoni minnaħa tal- Kunsill u l-Kummissjoni żida ta' teddida mit-terrorizmu Bert Kunders għal kunsill fidejk. Onorevol Ministru, fidejk. Thank you very much, Mr. President. Grazzi ħafna l-okkazjoni għaxar ġimat wara li kien hemm l-attakki terroristiċi f'Pariġi nixtieq kiku nejt li għat ma rridu nifacċjaw għat barbaru bħal dan fl-Europa imma minix perswas li nista' ngħidilkom dan. Anzi minn dak li ġara dan l-aħħar it-tedida terroristika qed tiżdied fl-Unjoni Ewropea. Mhux biss imma fil-viċinat u iktar il-bot kif rajna u Wagadugu, Ġakarta, il-Pakistan u l-iktar riċent il-Pakistan. il pakistan u l iktar riċent il pakistan Pala presidenza, aħna se nagħmlu l mutana biex em, naraw kif l-Unjoni eh, nipproteġuhom aħjar ċittadini Il-ġlieda kontra terrorismu se jkun il-punt fuq l-aġenda fil-laqa tal-Ministri tal-Intern fil-ġimgħa dieħla f'Amsterdam. Aħna kuna tafna importanza l-istat ta' dritt u li konna bilanċ f'din il-ġlieda kontra terrorizmu ixkil dwar il-bdil ta' informazzjoni u kif inneħħu dan ixkil se tkun eh, se jkun punt prioritarju. Se nindrizzaw ukoll il-bdil ta' informazzjoni bejn l-istati membri dwar l-armi u l-prekursuri tal-esplosivi. Kif naraw fil- strateġija tal sikurtà interna mill-2015-2020 il-mexxejja tal-Istati membri fit-12 ta' frar tas-sena l-oħra wara li kien hemm l-attakki ta' xaħli ebdo jibqa' il kontestu l-qafas li aħna rridu nimplementaw mod urġenti kif talab ukoll il-Kunsill Ewropew. Tistgħu serħu moħħkom li aħna mhux se nibqgħu lura biex naraw li kun hemm progress fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Għamilna progress skont anki r rapport mill-koordinatur tal-kontraterrorizmu li ħareġ f'Novembru. Il-bdil ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni huma prioritajiet kif ġi ġew identifikati mill-Kunsill. Progressar il-ftejim dwar il-direttiva tal-PNR se tejn il-polizija u anki l-aġenziji tal-infurzar tal-lini billi informazzjoni dwar li vjaġġar tal-passiġġieri fl-ewwel ta' jannar l-Europol neda iċ-ċentru kontra t-terrorismu pjattaforma li fejn l-istati membri verament jistaw jaħdmu aħjar u jagħmlu ktar koordinament. Se jkun hemm il-monitoraġġ u l-investigazzjoni tal da barranin, it-traffikar illegali u l-armi tal u l-finanzjar illegali. Fl-sena l-oħra l-istati membri u koll qablu li se jkunem dan is support unit l-Europol dejjem jaħdem fil-investigazzjoni ta' kontra t-terrorizmu, Il-progress fil-databases tal-Unjoni Ewropea u kol se jiġi kompliġi diskus pala suġġett fil-Kunsil. barra minn dawn il-kuntatti fl-Unjoni Ewropea hemm ukoll iktar xogħol li se jsir fil-grupp tal-CTG tal-kontraterrorizmu u tal-waqt noħorġu bi proposta dwar is-sistema tal-records kriminali biex inkunu nistgħu kol nibdu l-informazzjoni dwar in-nies li għandhom xasma terrorizmu. Ibdejna u kol naraw biex il-deċizjoni għaffaz dwar il ġili ta' konta terrorizm nemendawa aħna minna l-abbozz f'Diċembru sabiex u kol implementaw il-rezoluzzjoni 21 ta' 78 tal-Kunsil ta' Sigurta tal-ġnus Mauda negozjati fuq din diretta fi diġa bdow u nisperaw li nkunu f'pożizzjoni biex verament nilħu ftejn f'Ġunju ta' din is-sena. Barra din il-bliet tal-informazzjoni hemm ukoll il-kwistjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ li huma priorità. Approċċ tal-Unjoni nafu, eh, nafu li kien hemm iktar minn 5000 persuna li telqu mill-Unjoni Ewropea biex marru fis-Sirja u fl-Irak hemm bżonn mħabba biex ma nagħmlux diskriminazzjoni naraw ukoll li nkunu ktar tolleranti, naraw li ma jkunx hemm bibeda kontra l-Musulmani, il-valuri tagħna nikkomunikawhom l-edukazzjoni dejjem il-qofol u aħna nistennew bil-ħarqa l-inzjattivi tal-Kummissjoni f'dan il-kuntest. Imma li aħna nevitaw mhux biżejjed. Meta jerġgħu lura n-nies jkunu imbidlu li jkunu radikali dejjem iġib iktar teddida. Hemm bżonn inkunu iktar konxi hemm ukoll netwerk għal dan il li verament ħadem bisħieħ. Prassi tajba u anki bdil tal-expertiż mill-istati membri. Aħna issa nistgħu nibdew naddu l-expertise tagħna lill-pajjiżi terzi ġifri fit-Turkija, l-Afrika ta' Nord u l-Vat Nofsani. Huwa fatt li l-internet huwa il-kanal għar radikalizzazzjoni li dejjem ixxerret il-kontenut illegali se jkun hemm referral unit tal-internet fil-Europol f'dan iċ-ċentru kontra terrorizmu permezz ta' dan nkunu nistgħu naraw fej qiegħda t-teddida terroristika. F'Deċembru tal-2015 aħna kellna l-Internet Forum tal-Unjoni Ewropea li huwa hija bażi biex nikkooperaw ukoll mal-providers u neħħu il-kontenut ħażin il-pjantazzjoni tal-Unjoni kontra traffikar u tal-armi u anki ta' splussivi u kol mm, imbedda se jkun hemm iktar informazzjoni fuq din il-proposti. Issa, ħan nitkellem dwar il-pakket tal-Border Police li huwa importanti wkoll fil-ġilida kontra terrorizmu għax irridu insaħħu il-kontrolli tagħna fuq il-frontieri esterni Din hija priorità matul il-Presidenza tagħna hemm bżonn li nqogħdu attenti li ma nħaltux l-immigrazzjoni u terrorizmu. Ovvjament it-tedida hemm qiegħda, ma rridux ninsow li l-maġġoranza tal-migranti qegħdin jaħarbu mill-konflitti, mit-terrorizmu, mill-gwerer. Kooperazzjoni mal-imsieħba importanti per eżempju l-Istati Uniti se tkompli. Se nkomplu wkoll insaħħu il-kooperazzjoni mal-Afrika tan-Nord, it-Turkija, il-Balkani tal-Punent u anki il-Vant Nofsani. Jena naħseb għanna l-istess għanijiet dan narawħ mir rezoluzzjoni ta' frar ta'kom ta' kontra terrorizmu u anki rapporti li ġew dotati mill-Kumitat tal-Libi fl-ħar ta' din is-sena għalhekk aħna nistgħu bil-ħarqa li nikkomparaw tajjeb flimkien. Grazzi ħafna sur Kunders issa il-Kummissarju Avramopoulos għannom tal-Kummissjoni. Grazzi, President. Onorevoli membri tal-Parlament, Sur Genders nil-għawk maħna. Kif tafu l-2015 kienet sena fejn rajna tibdil kbir dwar l-esperienza tal-Unjoni Ewropea fuq terrorizmu. Rajna l 150 persuni, eh, persuni innoċenti tilfu ħajjithom. Wis ħela ta' ħajjiet u anki ħaj n nies imbezza. Bżon ikunu realistiċi. It-tedida ta' terrorizmu fl-Unjoni Ewropea hija għolja. Din it-tedida qiegħda magħna. Aħna rridu nirrispondu bisħieħ, kunu konsistenti u nżommu il-valuri u kol ta' tolleranza ta' demokrazija u ir-rispett ta' drittijiet fundamentali. Mill-bidu net, mill bdiet ix-xogħol ta' din il-Kummissjoni aħna enfasizzajna li l-ġlieda kontra t terrorizmu hija responsabilità komuni fl-Ewropa. L-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà int ġiet imresqa ilha mresqa mill-april ta' sena l-oħra kif tafu. Aħna għadġilna ħafna l-implementazzjoni tagħha bil-ftejjim eh, politiku dwar il-PNR Ewropew il-proposta għad-direttiva dwar il-terrorizmu mbagħad il-pakket dwar l-armi ta' novembru il-pjantazzjoni dwar it-traffikar tal-armi, tan-nar, il regolament tal-Europol li ġi u koll adottat f'Diċembru, il-RAM ċentru ta' eccellenza kontra il radikalizzazzjoni u it-tnedija tal-forum tal-internet biex inraznu il-kontenut fuq l-internet u dil-ġimma stess il-proposta biex aħna naddu l-informazzjoni ta' rekords kriminali tal-kondotti kriminali ta' dawk li mumiex ċittadini tal-Unjoni. Dawn huma miżuri miżuri tangibli biex aħna insaħħu il-kontrolli u sigurta fuq il-frontieri. Fl-2016 issa se tkun is-sena li se nagħmlu ġlieda kontra l-finanzjar tat-terrorizmu. Hemm bżonn li it-terroristi ma nħalluhomx ikollhom aċċess għal rizorsi finanzjarji. Fil-bidu ta' frar aħna se nagħmlu proposti tagħna anki bi b'timetable konkreta. Il-pakket tal-frontieri tal-aħħar ta' Diċembru u kol huwa biċċa minn din il-puzzle għax dan se jippermetti il- l-tiċċekkjar ta' sigurta ta' kull min jidħol u jħorġ mill-Unjoni Ewropea. għacċar li hemm bżonn insaħħu l-immaniġjar tal-frontieri esterni tagħna biex is-sigurtà interna tkun imsaħħa u anki nissalvagwardjaw Schengen irrid inkun ċar fuq punt għal darboħra il-refugjati il li qed jaddu mill-frontieri tagħna għax għandhom son protezzjoni internazzjonali u għandhom dritt għal din it-tip ta' protezzjoni dawn mhumiex terroristi. Nerġa' nisħaq fuq il-fatt li aħna qatt mhux se nabbinaw ir-refuġjati mat-terroristi. Ma nistawx u ma nix aħna insaħħu u niddefendu dan. Mela, issa dwar il-bdil tal-informazzjoni, l-information sharing, dan huwa punt sensittiv imma importanti ħafna. Huwa pilastru prinċipali tal-aġenda tas-sigurtà tagħna. Ta l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea hemm qegħdin sabiex jgħinu biex ikun hemm dan il-bdil ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi nazzjonali. Is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, il-databases tal-Europol, il-qafas ta' Prum, dan kollha jridu jintużaw kemm jista' jkun mill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom bżonn u koll jafdaw l xulxin iktar hemm bżonn jaddu iktar informazzjoni lil xulxin. Lil xulxin immanki mal-Europol. L-autoritet infurzar tal-liġi fl-istati membri, anki dawk li huma speċjalizzati, kollha jaħdmu għall-istess għan, għall-istess fini, is-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Hemm bżonn li nifmu li flimkien inkunu iktar fis-sigurtà. It-teddit li aħna niffaċċja huma l-istess għal kulħadd. L-approċċi tagħna għandhom bżonn ikunu bl-istess mod komuni u kola lina. Ma qegħdinx f'xi kompetizzjoni, aħna nkunu iktar għawijin jekk naħdmu fl-imkien. L-informazzjoni diġa taddi f'ħafna livelli imma nabżon iktar u mux inqas bdil ta' informazzjoni. il ġimgħa d-diela mod uffiċjali sennidu il-ċentru fil-Europol kontra terrorizmu mod uffiċjali ħanamluħ dan. Dan issa ilu jaħdem mill-ewwel ta' jannar ta' din is-sena. Dan iċ-ċentru jista' jkun il-nukleju tal-xogħol li nagħmlu kontra terrorizmu jekk nużaw tajjeb u jekk l-istati membri jaddu l-informazzjoni. Dan iċ-ċentru jista' ikollu rizultu tajbin fix-xogħol li jagħmel jekk nejnuh aħna biex jirnexxi l-lajnuna li tat il-Europol l-investigaturi tal-Belġu u ta' Franza wara l-attakki ta' Pariġi huwa xempju ta' din it-tip ta' kooperazzjoni. Id-dejta li tiġi kontrollata kemm il-darba li tinata u kol assistenza għajnuna analitika fuq min ikun jaħdem fuq is-sit Onorevoli membri tal-Parlament, sena ilu wara l-attentati ta' xaħ li ebdo konna edna, konna nfasizzajna li il-risposta tagħna mhux se tkun waħda bażata fuq il-biża' jew inkella kienet se tkun maġla, mħabba konklużjonijiet maġla. U il-Kommissjoni proponiet miżuri anki f'approċċ iktar kbir u f'dan l-isforz kollettiv verament aħna rajna li għamilna progress. Imma dak li ġara dan l-aħħar ikompli ifakkarna li għadba għanna ħafna x'namlu. Issa wasal iż-żmien biex naġixxu u anki biex il-kooperazzjoni bejnietna insaħħuha ejja naraw li din is-sena tkun il-bidla kbira biex verament niġildu kontra terrorizmu minn kull aspett tiegħu. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Mr. Commissioner, and now I'm asking uh, Madam Wotzenberg to take the floor for two minutes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το περιοδικό Ντάμπια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 inħallu lil dan il-fenomenu jipprevali hemm ċerta networks, hemm ċerta miri. Il-miri huma marbuta ma' il in-nies, il-limitazzjoni u l-eluq tal-frontieri. Il-politika li qegħdin insegwu idi kittajba, ir-refuġjati ma jistawx ikunu l-istess ħaġa daqs terroristi stan, irridu nindunaw illi Iva hemm ċerta terroristi fostom, iżda mhumiex il-maġġoranza għadastant, iżewġ fenomeni ma jistawx ikunu marbutin l-immigrazzjoni mat terrorizmu. Irridu nagħmlu attenzjoni kbira. Kif għan ikkontrollaw il-fenomenu bejn l-internet u l-kooperazzjoni mal istati membri u l-pajizi terzi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 Grazzi ħafna mela fil-klim tiegħek u l-klim tal-Kummissarju Avramopoulos. Hemm kummenti ta' valur u ċerta veritajiet m'għandniex inħaltu l-immigrazzjoni ma' terrorizmu u l appoċa terrorizmu. U l appoċa terrorizmu ma' terrorizmu nnifsu iżda ma tarax il jekk ikollna miljuni u miljuni ta' Musulmani fl-Ewropa ħajkollok l sfont ideali għall-iżvilupp ta' terrorizmu dan huwa fenomenu reali. Κύριε συνάδελφε, εφόσον δεν συνδυάζουμε τα δύο φαινόμενα, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ελέγχου των Kollega, zax fenomeni mandom xikunum ħalta, irridu strategija għal kontroll tal-frontieri esterni u fuq dan edha taħdem l-Unjoni biex niblukkaw dan il-fenomenu. Ma nistawx nbazzaw l-istrategija tagħna fuq uh, il-blokkar tal- familji li għedin jipruvaw jitħlu fl-Europa, għedin jifukaw l-azzjoni tagħna fuq il-valuri tal-Unjoni Ewropea fil-qoħa. L-Unjoni la żewġ minuti. Grazzi ħafna l-attakki terroristiċi fl-ħar xar fl-Ewropa u bnadi oħra mhumiex immirati lejn speċifiċi Il-mira i illi noħol u l-bizza u nifirxu anki l-ideat antidemokratiċi aħna irdu nġildu terrorizmu nħarsu il-soċetajiet ħilsa li nejxu fjom il-terrorizmu l għedin naraw mhuwiex fenomenu nazzjonali għadda stant. Odos Ewropej għall-investigar u għal prevenzjoni tat terrorizmu għandhom jintużaw mod iżjataqli u dan jinkludi il-propaganda pro-terroristika u t-neħija ta' materjali legali u sejbien tal- min iwettaq dawn l-atti. Irridu programmi permezz tal-integrazzjoni sabiex niġildu ir-radikalizzazzjoni irridu nadu għall-arrest u l-prosekuzzjoni ta' dawn il-terroristi irridu inkunu ċerti illi memx illi memx possibilta ta' evitar tal-liġi. għanna bżon tal-istess definizzjonijiet tal-azzjonijiet terroristiċi u azzjonijiet oħrajn il-Kummissarju għamlu proposta dwar dan il-proċeduri dejjem għandhom jiġu garantiti għal dastant il-każijiet ma jaqgħux minħabba nuqqas ta' prova irridu niprevjenu u nixlu irridu nużaw il- possibilitajiet kollha li t-tina liġi bekk biss nżommu l-istat ta' dritt. L-Onorevoli Ġambaski għal minuta. Sinjuri, u għacċari li t tadi terroristiku waħda mill-ikbar sfidi eh, hija waħda mill-ikbar sfidi għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-organizzazzjoni terroristiċi ma rajniex il-potenzjal tagħhom u il-multikulturalizmu kien falliment bosta pajizi jibqaw iwebsu rasom politika goffa bħal dik tal l-Arabja Sawdita, Qatar katar u mux u anke Turkija illi komplu jisponsorjaw il-terrorizmu. Fir-rigward tal-finanzjament statali tat terrorizmu, nista' ngħid li m'għandux ikun hemm fenomenu ta' bailout pal malajna fit-Turkija, anzi għandu jkun hemm sanzjonijiet għal pajjiżi bħal Arabja Sawdita għandna naraw l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet għaliex inkella it-terrorizmu ħajġri ħajbda għal l-attakki jibdew jiġru ta' kuljum. Signora, jeġa kal minuta. Well, terrorism is threat to our lives, values. Il-terrorizmu ifarra kelli xintana l-istil ta' ħajja. Għanna bżon ta' tweġiba Ewropea f'kooperazzjoni fil-qrib ma' l imsiħi batana minn madwar id-dinja. Dwar it-tweġiba Ewropea għanna nifukaw fuq dan li ġej, il-finanzjament tat terrorizmu, sigurtà interna u esterna u l-eruq tal-terrorizmu għanna nadottaw leġizjoni li permettinna li rintraċċaw il-finanzjament tal terrorizmu mhux diffiċli li tagħmel attakki bħal dawk ta' Pariġi għandna bżonn ta' odot apposta għal prepaid cards u għandki regoli ktar strati fuq ħasel tal-flus dwar ISIS hemm xi għasar sorsi tal-finanzjament irridu nibdew nwaqfuhom kollha inkluż it-traffikar taż zzejt. Irridu nsaħħu l-miżuri ta' sigurtà fuq il-livelli kollha fl-Unjoni Ewropea minn dawk lokali għal dawk Ewropej għandhom ikunu effettivi iżda mhux eċċessivi. Fuq il-livell Ewropew il-kooperazzjoni bejn l-istati membri pulizija u servizzi ta' forzar tal-liġi hija essenzjali m'għandniex intennu l-iżbalji sal-modi. Għanna inħars innaqsu u nikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna u importanti illi il-Gwardja Kostali kollha u l-assessa tal-frontieri jkun jaffożat minn diħal u ħireġ mill-Unjoni Ewropea. Il-frontiera esterna huwa fejn għandek tikkontrolla u tagħmel monitoraġġ ta' traffikar tal-armi u tal-limi tal-aċċess li għandhom it-terroristi għall-armi madonna kollu hemm anki miri għal medda twila ħafna nies radikalizzati twildu trabbew fl-Ewropa uħud saru foreign fighters oħrajn u attakki kontra pajjiżhom stess. Timijiet b'esperjenza fuq il-post jistgħu jiżviluppaw programmi li mbagħad l-awtoritajiet lokali għandhom jimplementaw. Grazzi. Thank you, Mr. Jeżek. Um, Domna Zuber. Grazzi, Sur Jeżek, Signora Zuber. Grazie, Sur President. L-Istrateġija Ewropea għal kontra terrorizmu il tentattiv ta' restrizzjoni ta' libertajiet tal-individwi. U dan fl ħar mill ħar ikompli zaħħa il-loġika tal-mibeda u tal-gwerra dawn il-miżuri illi qegħdin jiġu implementati huma ta' periklu għal libertajiet u huma parti mill-militarizzazzjoni ta' relazzjonijiet internazzjonali u interferenza u gwerra. Dan iwassal għal xenofobija, razzizmu u terrorizmu. Ġewwa l-Unjoni Ewropea reati ox-xeni bħal dawk ta' Pariġi u oħrajn man madwar id-dinja jirrikjedu politika bażata fuq il-paġi rispett tal tittijiet tal-bniedem illi twaqqaf l-interferenza fi stati sovrani bħal dawk fil-vant nofsani u dan li wassal għal tkattir ta' gruppi terroristiċi għal minuta u nof sonorevoli Albrecht. Thank you very much, uh, Chair. I'm, I'm delighted. Grazie, President. Jena kontent nara l-President illi jgħat jispiega il-pjan tiegħu u nittama li jista' xilu jaħdem aħjar sabiex jinstabu soluzzjonijiet li għaliex qabel kienu l-istati membri li blokkaw miżuri sabiex ifasslu standards komuni fil-qasam ta' proċedimenti kriminali għal każijiet ta' terrorizmu, speċjalment fil-rigward ta' sim ta' informazzjoni fost autoritajiet tal-istati membri, Europol, aġenziji oħrajn u mhux biss din għadhom mhux biżejjed speċjalment xejn niġu għal suspettati għal riski dak li rridu nafsu u inutli nġbru data inutli għal l-investigazzjoni rridu nifukaw fuq skambju ta' informazzjoni maġġal għal nies suspettati fejn hemm riskju U dan mhux biss meħtieġ għal effettività huwa meħtieġ ukoll għalix għadna ngħixu f'demokrazija bbażata fuq l-istat ta' dritt u rridu nirrispettaw il mezzi li nużaw kontra terrorizmu dan ġim mtenni anke mill-qorti tal trittijiet tal-bniedem ġewwa Strasberg fuq każ il-Ġermanja dwar zamma tad-dejta għanna nsaħħu għadda s dan l-istat ta' drittu mux nkomplu nibnu miżuri ulterjuri għal ġbir ta' informazzjoni u data. Grazzi. L-Onorevoli Wolf għal minuta u nof. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President, grazzi Ministru. L-ewwel regola ta' kwalunkwe gvern hija l-ħarsien ta' il-ċittadini tagħha, l-ħarsien ta' ċittadini hija xi ħaġa illi nirrikonoxxi illi inti tifhem bħala xi ħaġa serja. Madana kollu biex titratta l-problema tat terrorizmu trid l-ewwel qabel kollox tkun taf l-għadu tiegħek minnu l-għadu u minnu l-ħabib. Trid tkun taf jekk jaqsmux l-istess valuri bħalek, l-oriġini tagħhom x'inhu u hemmhekk l-analiżi tal-Unjoni Ewropea sejra ħażin biex tifhem il-problema trid tifhem il-pożizzjoni tagħhom u x'qegħdin jagħmlu hawnhekk. L-ewwel parti tal-problema Ministru hi illi fil-lingwaġġ tiegħek u tal-Kummissjoni u jiena nikkwota il-kummenti tiegħek il-biċċa tal-immigranti qegħdin jaħdmu mit-terrorizmu Dan fil-verità mhux minnu. Nafu l-biċċa kbira tal-immigranti huma immigranti ekonomiċi. Il-biċċa kbira ta' dawk li qegħdin ifittxu għażil huma dawk li qegħdin jaħarbu mill-terrorizmu. Tiki hija l-ewwel problema li għandek tindirizza. It-tieni waħda hi l-frontieri miftuħa li ħloqt u m'intix lest sfida ma tafx minnu diħel, ma tafx fejn qegħdin u ma tafx kif waslu għaw u din hija il toħlo imbagħad terrorizmu intern daw kelli jafu sew in-nisa ta' Berlin, Bonn, Cologne, l-Iżvezja jafu sew dwaru. Dik inti trid tiffaċċa. Sur Wolf, taċċatta, blue card blue card from our colleague Mr. Jakovčić. Hvala vam lijepo poštovani kolega što ste prihvatili ovu plavu kartu. Waiting for translation. Okay. Et nistana traduzzjoni. No, no, imate prijevod. No. Is it okay? ja bih htio poštovani kolega vezano za ono što ste rekli tista' tistaqsi mistoqsija bl-Ingliż? Intqalu bost affarijiet u punti nista' naqbel miegħek taqbel it-terrorizmu hija teddida universali dinija. hija Għalix, għan naħna nafu xċara l-ċermanja, l-Italja, l-Irlanda ta' fuq, u anke Norveġa u pajizi oħrajn fl-Europa hija problema Ewropea. Hemm terrorizmu Ewropew, ma nixtieq nitkellmu biss dwar it-terrorizmu li ġej lejn l-Ewropa. It-terrorizmu hija teddida għalina għall il-dun il niġġieldu kontra kull tip ta' terrorizmu. Taqbel? So may I add that your English is excellent in Ikolli najt li l-Inglis tiegħek huwa eċċellenti speċjalment meta tqablu mal l-arfin li għandijin tal-sinnattif tiegħek. Iva, terrorizmu huwa fenomenu internazzjonali jifarrak il-ħajiet u l-familji madwar id-dinja għanna dak li huwa ħirex mill-istati membri stess. Iżda qegħdin nitkellmu issa dwar l-ideoloġija illi qiegħda tipprova tġellet il-popli kontra xulxin dik tal-ISIS u għanna bżon ta' soluzzjoni globali u l-uniku mod ta' kif tista' ġi trattata. Ehm, Donna Majer, do minute. L-Onorevoli Majer għal żewġ minuti. Grazzi illum edin nitkellmu dwar iż-sieda ta' tadida tat-terrorizmu jider illi kemm xejn ta' surpriża għal bosta fostkom illi l-Ewropa hija fil-mira tal-attakki terroristiċi. Il-punent jinsab taħt attakk u għadkom qegħdin tanalizzaw mill-lent il-ħażina minkejja l-imwis kollha li rajna qed tajdu illi l-espressjoni tagħhom mhix il-Kuran Intom għadkom għedin titrattaw dan il-fenomenu bħala paniku eżagġerat. Isterija. Intom temnu il-multikulturalizmu hija alternativa tajba dastant nifhem il-situazzjoni ma tkomx idea tagħha. L-Islamisti qegħdin jippruvaw jirgbu lid-dinja u hemm problema oħra Problema li maħnex nsemmu għanna frontieri miftuħa il-edin iwasslu mewġi ta' terrorizmi ta' terroristi fl-Europa ma jistax nifhem kif minkejja l-attakki kena 31,000 persuna jfittxu l-azil f'Diċem fi jannar ta' din is-sena u fostom hemm żgur bosta terroristi. Il-ħaj jisplodu ruhom qegħdin jisfruttaw iż-żona Schengen dan it-tip ta' ta' frontieri minn xakollok sigurtà. Meta ħajkun l-attakk li jmiss mhux jekk se jkun hemm attakk ieħor Min tawx qed tieħdu t tadida ta' terrorizmu bis-serjetà biżejjed, issa wasal il-waqt li naċċettaw li s-soluzzjoni hi li nagħlqu l-frontieri nazzjonali u nibdew nibgħatu lura lil dawk li qegħdin fitxu l-ażil. Xejn minn fejn ġejjin, irridu nwaqfu bekk l-eżamazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-Univoli Funtuli sal-minuta. Ksafnikaj i Evropi anakalipsi d-demokratija. Tosso ta' kini μας η Χρυσή Αυγή os. Mela, il-partit tiegħi u partiti nazzjonalisti kienu diġà wissew ċseta seħ intom issa f'daqqa waħda waqajtu mis-sema. Qed tajtu li aħna iżlamofobi, iżda dawk li marru il-Bataklan jiddevertu qed il-konsegwenzi dawk li bliet illi għandhom il-militari fit-toroq tagħhom. Mhix sitwazzjoni mixtieqa din il-politika fil-rigward tal-frontieri miftuħa favur ċerta flussi migratori ma waqfux iż-żerrija tat terrorizmu fil-mass media għadkom qed tippermettu dan u xorta waħda ħajkun hemm identità pro-musulmana. Aħna ninsabu hawn u rridu namlu l unu ħanamlu l rridu, dak huwa l-messaġġ tat-terroristi. Nafu illi fejn jinġemaw biex jintalbu emmekka għandek l-aħjar lok fejn jifformaw ruħom il-terroristi l-onorevoli Salini, grazzi tal-kliem li jettu ta' tentattiv li jintom għet twetqu palna biex b'intelligenza u dinjità u fil-medda twila nelbu il-problema tal- violenza terroristika fil-Europa, fil of Nofsani, l-Afrika u bosta bladi oħrajn tad-dinja. L-aħbarijiet mhumiex pożittivi. U appuntu minħabba fek nistaw najdu pala Parlament Ewropew l-azzjoniet għedin ipprovaw nwet u fl-Unjoni Ewropea kemm fuq il-politika ta' ġestjoni tal dejta tal-PNR kif ukoll sabiex jirna xinna jkona ikonna sim ta' diffiża b'saħħita tal-kontinent tagħna mixi f'direzzjoni tajba żdadu mhux biżejjed naraw il-front illi fuq d djufija tagħna inevitabbli tidher ħafna hemm bosta minnhom dawn u jorbtu anke mal-immigrazzjoni. Jiena naqbel ma' min f'dan id-dibattitu jixtieq jiġ jiġħata il-rabta ta' terrorizmu ma' l-immigrazzjoni ma' tistax torbot l-tnejn iżda da' stantiħor ħażin tajt illi ma jistax ikollhom kawżi komuni. Jekk iż-żoni iżlamiċi normalment jipproduċu fenomeni terroristiċi bħal dawk li b'mod drammatiku laqtu l-kontinent tagħna ħażin temmen illi dak il-front fejn ta' spess naraw il-ġil li jużaw il-oran bħala messaċ illi permetti l-violenza jibqaw ikunu fil kondizjoni li jistaw jamlu dan. Eja nieqfu nemmnu illi nistaw nġibu demokrazija fil-pajizi fejn demokrazija memx, għax nuqqas ta' demokrazija u nuqqas ta' ċiviltà li tradizzjoni nisranija tagħna tatna u ma l-ewwel kawża ta' dawk il-fenomeni terroristiċi. Tumim, damna Fajon, do minuti. Grazzi ta' sew l-onorevoli Fajon għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Sir President. Dejjem qegħdin aktar jiżdiedu l-attakki terroristiċi madwar id-dinja l-Burkina Faso pajjiżi oħra fl-2015 din is-sena se nħarsu lejha bċerta dieqa persuni li huma mwielda fl-Ewropa li jispiċċaw terroristi huma esklużi mis-soċjetà u jispiċċaw radikalizzati. Il-terrorizmu huwa teddida għal paċi dinjija, imma importanti li nifirdu il-kunċett ta' refugjati minn dak ta' terrorizmu. Dawn il-persuni, il jaħarbu mit terrorizmu huma stess, irridu għalhekk nimplementaw miżuri ta' sigurtà u insaħħuhom bċertu miżuri soċjali wkoll biex nevitaw li jkun hemm radikalizzazzjoni. Irridu nindirizzaw l-eruq tal-din il-kawża u rridu wkoll nħarsu lejn il-kwistjoni tar-ritorni. Iva, rridu ikun hemm skambju ta' informazzjoni għaliex inkella l-ebda miżura mhux se tkun effettiva, għalhekk rridu nkomplu wkoll insaħħu l-fiduċja. L-istati membri jridu jipparteċipaw fiktar sim ta' informazzjoni u jidentifikaw fejn ikunu l-armi u teddidi toħra għall-Ewropa. Il-Konsil ma qabilx li kunem sim ta' informazzjoni obbligatorja fil-leġislazzjoni l-ġdida tal-PNR. Irridu niġġieldu il-propaganda musulmana radikali fil-medja soċjali natu iktar eh, seta l-ġenituri u nejnu l-minorenni li kunu għedin jivvjaġġaw, niproteġu l-vitmi, nejnu għom fi riabilitazzjoni, nġildu terrorizmu permezz ta' sigurta u rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Sinjura Fajon taċċetta Blue Card Mr. Roġedowski. Iva, jekk joġbok, il-mistoqsija. Grazzi tassew, sur President. Safejna fjena kienu is-soċjalisti li maridux li immexxu qudiem ix-xogħol fuq id-direttiva PNR, illum il-ġurnata nafu li għandna proposta ġdida mill-Kummissjoni direttiva kontra terrorizmu għandi mistoqsija għalik li tirrappreżenta soċjalisti. Intom bħala soċjalisti ħat appoġġaw id-direttiva li qed tiġi preżentata mill-Kummissjoni jew inkella se tkunu qegħdin twaqfuna bħalma mamiltu fil-PNR. Grazzi. Tassew, sur kollega tal-kollega, aziz kollega tal-din il-mistoqsija, naħseb li bħalissa importanti nisħu illi li skambi tal-informazzjoni u meħtieġ imma ma nistawx aħna nillimitaw il-privatezza Iva, importanti li nġildu il-kriminalità u terrorizmu ser naraw x'tinkludi il-proposta u kif nistgħu ninnegozjaw fuqha. L-Onorevoli Von Stork. Grazzi tassew, Sur President. Illum qegħdin nitkellmu dwar din il-teddida ta' terrorizmu li qed tkompli tiżdied. Kellna l-attakki f'Pariġi Kellna wkoll 838 attakk f'Kolon, dan ukoll kien attakk ta' terrorizmu. Ma nistgħux nitkellmu dwar it-terrorizmu mingħajr ma nsemmu l-immigranti. Għanna miljuni ta' ta' refugġati li qegħdin jiġu anke fil-Ġermanja, mhux qed ngħidu li dawn huma kollha terroristi, imma dawn qegħdin jabbużaw mill-sitwazzjoni tagħhom kull min huwa responsabbli tal-frontieri miftuħa u koll huwa responsabbli għall-azzjonijiet ta' dawn il-persuni. Rajna u koll numru ta' itri li ġew miktuba fil-Ġermanja u anke il-kanċilliera Eh, dawn huma persuni li għaw marufa bħala dawk li qed jeqirdu l-Ewropa anke jekk il-kanċiliera se tirriżenja. Grazzi l-Onorevoli Tundja Ruiz. Grazzi tassew, President, Kunsill, Kummissjoni intom għamiltu lista taffarijiet, semmejtu lista taffarijiet naqblu li għanna nindirizzaw il-terrorizmu, din hija ħaġa pożittiva ħafna. U hija ħaġa pożittiva wkoll li intom taqblu li hemm ċertu konsistenza u anke li hemm ċertu diskrepanzi. L-ewwel net li din hija teddida globali u għalhekk neħtieġu soluzzjoni globali u maquda anke dawk li qed jipparteċipaw fid-databases u fl-iskambju tal-informazzjoni mal-servizzi tal-intelligence il-terroristi jaħdmu fl-imkien online u aħna wkoll għalhekk għandna għamlu l-istess ħaġa. Importanti ħafna li dawn jiġu identifikati kmieni kemm jista' jkun. Dinja ta' globali, imma bazzjoni lokali u Għalek, aħna irridu nkunu iktar sistematiċi biex nidentifikaw l-aħjar prassi u nevitaw li konna problemi fil-futur. Irridu naħdmu ħafna iktar fuq id-djufijiet tagħna bħal prevenzjoni u it-twissija bikrija fuq livell lokali. Għandek blue card. Taċċetta? Missur Xami. Għandek mistoqsija ġeja minnaħħa tal-lemin tal-kamra. Is-sur ġani. Grazzi, sur President, Senjura, inti semmejt id-ġifijiet u s-sfidi tagħna. Nasab li hemm punt ieħor ma taħsibx li ħafna gvernijiet per eżempju bħal gvern Ungeris edin jirreaġixxu b'mod estrem xtejt lil dawn it-tip ta' gvernijiet. X'inhi l-opinjoni tiegħek ta' dawn il-gvernijiet? Taħseb illi uħut minnhom qegħdin jeżaġeraw u mhux qed jirreaġixxu b'mod proporzjonat l-onorevoli Pagazuru Tundja. Iva, Għandek raġun għati ta' din il-mistoqsija, illi problema hija it-tweġiba tal-gvernijiet terrorista tal għat terroristi Irridu naħdmu b'mod legali u dejjem nirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-nistat ta' dritt għaliex nkunu qed nitilfu il-ġida kontra terrorizmu u li importanti li l-liġi tkun fuq kollox. Mandux ikunem abbużi, għax l-abbuż dejjem jaħdem kontrik. Grazzi l-Onorevoli Gonzales Penjas. Grazzi tassew, Sur President. Il-ġlieda kontra terrorizmu mandiġ tkun għażla bejn is-sigurta u id-drittijiet fundamentali tagħna Irridu nkunu iktar effettivi fl-azzjonijiet tal-istati u nuru iktar impenn lejn id-demokrazija u l-valuri tagħna anke lil imbagħad mill-frontieri tagħna irridu innaqsu l-finanzjament u nattakkaw in-networks ta' dawn it-terroristi. Għanna wkoll ngħinu nejnu s soċjetà ċivili fl-Iran u l-Iraq u ninneutralizzaw in-networks li ħadmu l-dawn in-nies u nagħmlu skambju tal-aħjar pjanasti informazzjoni u niproteġu lil dawk li qegħdin jaħarbu mit-terrorizmu. Importanti biex nevitaw l-estremizmu dawn il-persuni għan parti mis-soċjetà u li jkollhom ċertu opportunitajiet ekonomiċi u soċjali. Ħafna terroristi twildu fl-Ewropa u din nistgħu niġġielduha permezz ta' politika ta' inklużjoni soċjali. Grazzi l-Onorevoli Sargentini. Grazzi tassew, Sur President. Il-Kummissarju qed jitkellem dwar din il-proposta biex niġġieldu it-terrorizmu. X'inhuwa però lan veru ta' din il-proposta? Jekk tħares lejn attakki terroristiċi fin New York fi 11 ta' Settembru, dawn sew ħafna flus. L-attakki Anza ma kienux jisraw ħafna flus, l-attakki f'Boston ma kienux jisraw ħafna flus u anke dawk ta' Pariġi. Għalek, x'se tagħmlu? Kif ċiġifieri billi tgħid li taħat naqas il-finanzjament ta' Daesh fis-Sirja? ġifiri, inti taħseb li minn għalik li dan ħajnaqsu mill kif iħallsu l ġellida tagħhom, mod kif nistgħu nintraċċaw dawn il-flus. Din se tkun biċċa xogħol diffiċli. Jew sa nippruvaw nillimitaw il-flus tagħhom. Dawn l-attakki terroristiċi ma jiswawx ħafna flus biex jisiru allura ma nistax nifhem eżattament il-mira tiegħek x'inhi. L-Onorevoli Ferrara għal minuta. Grazzi, President. Iż-żieda ta' fit-teddida ta' terrorizmu m'għandix twassal sabiex aħna nħallsu prezz qoli ta' libertà u drittijiet biex ikollna iktar sigurtà din it-teddida hija ġewwa l-Ewropa u mhux biss esterna ir-responsabilità biex niġġieldu dan il-fenomenu jaqa' taħt idejn l-Istati Membri iżda aħna bħala Unjoni Ewropea nistgħu nikkontribwixxu. Irid ikollna skambju ta' informazzjoni effiċjenti intejbu id-dialogu bejn id-databases u l-intelligence nazzjonali għaliex inkella l-uniku alternattiva tkun illi l-nerġgħu nintroduċu kontrolli fil-frontieri, fl-istati membri, jiġifieri rridu intejbu l-użu ta' strumenti li diġa għanna u mux dejjem inkomplu dejjem nħolqu affarijiet ġodda. Irridu nidentifikaw il-dawn il-persuni naqtawhom il-finanzjamenti tagħhom. Mhux xi ħaġa impossibbli nilħu dan ir-riżultati hemm biss bżonn rida politika biex tassew nilħquhom. Grazzi tassew Onorevoli Ferrara l-Onorevoli anno għal minuta. Grazzi tassew President. Grazzi wkoll lil dawk li qegħdin jirrappreżentaw lill gvern Olandiż illum. Jiena diżappuntat u probabbli ser nieħu xi saħna hawnhekk din il-kamra għandna 751 awġew hawn iktar ħaddiema mill-deputati fil-kamra din x'Ewropa hi tiddiskutu terrorizmu imma jiena nirrabja kif tista' tkun taħdem din l-Ewropa x'tib ta' Ewropa hi din x'se ngħidulhom lill popli tagħna kulħadd jibki meta ssir xi attakk dak li jiġri dak li ġara Pariġi, f'Londra, f'Madrid, f'New York. U aħna x'ngħidu iva għax għandna t terrorizmu għandna persuni iżlamiċi Imma din hija ta' l-mistħija, din hija l-Ewropa li tiġġielet il-terrorizmu din hija l-Ewropa tiddefend l-Ewropej, hawnhekk m'għandna ħadd ħlief kulħadd mejjed għax U dawn xorta ser ikomplu jattakkawna il-poplu qed isofri u aħna x'qed ngħidu, infaħlu fl-Iżlam, qogħdin nagħtu il-flus lit-Turkija, design fil-mija ta' Turkija huma Iżlamiċi. Jiena m'għandi xejn kontra l-Iżlamiċi il-Musulmani, aħna però Ewropej. Ejja, nuru li aħna għandna ċertu kuraġġ. Sur Bonanno, għandek żewġ blue cards. Taċċettom? L-Onorevoli Jakovčić. L-ewwel l Jakov Ċiċ jekk jogħġbok. Grazzi tal-li aċċettajt il-karta blu tiegħi, se nitkellem bit-Taljan biex jifhimni aħjar. Ma taħsibx li din hija ipokrezija meta inti tiġi hawnhekk ftit ilu ġejt, milakx li wasal ta' f'din il-kamra u issa xħin twieġi bħal ġi titlaq il-barra. Jiena dejjem nkun hawn minn frodu sa' flaxija u inti tiġi hawn u anke l-President tagħkom Salvini tiġu għaw u tajdu li mawħat. U intom titilqu l-barra mbagħad. Int ipokrita taqbel miħaj? A tutti quelli che applaudono. Għal daw kolla li qed iċabċbu. Ngħidilkom taraw l-istatistika. Minn 750 post persuna jiena zbatax fil-prezenza. Ġifiri l-aktar li nattendi, tiġi tgħidli dawn l-affarijiet li li jien niġi naħdem, nxammar il-kmim. U naħdem u sintku, inx tagħmel minn produsa flaxija, ma nafx tagħmel inti ma jien nafx nagħmel, tajjeb. Akaxto naxal mastru imparte partea doamnei Paga Zaurtundua. Għanda blue card oħra. Sur Bonanno, bir-rispet kollu, inti taf xinu terrorizmu rajtu qoddim għajnejk? Jiena fil-13 sena eċt bit-terrorizmu xijan għattel battakki terroristiċi. U inti bil-ħatu għattajet maħna ħan iqzbu xejn, irridu nifukaw rwieħna, naraw x'nistgħu namlu. Jien minix mejta, mux bil għattajt li kulħadd mejjet, qed niġijaw biex naħdem u nieħu azzjoni u nikkontribwixxi għax naf kif jaħdem ir-radikalizmu, naf x'inhu terrorizmu, toqgħodx tinsulta l dawk li jiġu hawnhekk biex jaħdmu, m'għandniex bżonn tlet mitruħ biex joqogħdu jgħidu l-istess ħaġa. Inti provajt toħloq ħafna drama għal xejn għal xejn. L-onorevoli Bonanno, jiena mandi xejn kontri għax minija ta' unek. Mux għat jiġi kritikat minn dak li jett jien jiena għandi kontra dawk li jmexxu din l-Ewropa li għatmu ma tlaqtu minn xejn. Li ħadd ma ħajġa attakkat u abbużat bħalma eh, eh, sar f'Kolon fil-Ġermanja. Persuni li qegħdin għonek mhux qed jiġu affettwati u kull min jgħat hawnhekk jissu xadina joqgħod iċabċab xamru kwiem u għabdu u ħdmu għamlu xi ħaġa mhux għonek hawnhekk bidejkom fuq zaqkom. Um, Trecem mai departe, domnul Papadakis, un minut. Naddu issa l Papa Papadakis għal-minuta. Aħna għanna ħafna esperjenza għal-Mujadin għal-Bin Laden, l-ISIS kolla. Inna ta' għajnuna mill-Istat Uniti minna ta' l-interessi ta' stess. U dawn dan l-intħil għalek qed iwassal zrajna rebbija arbija u issa qed naħżdu xitwa kifra. Għanna dawn il-kampanji ta' kontra terrorizmu biktar eh, dejjem iktar repressjoni fuq eh, ċittadini irridu inwaqfu ir-radikalizmu u din l-iskuża ta' terrorizmu rridu anke na irridu tassew naraw min huma dawk li qegħdin jikkawżaw dawn it-terrorizmu. Irridu naraw illi dawn il-popli huma fuq saqajhom juru stata tagħhom u jaħsdu il-ħidma ta' ċittadini tagħhom stess, għax permezz tal-ħidma jistgħu jimxu l L-Onorevoli Meyer, xtaqt nitkellem dwar eh, il-fat illi meta il-deputati joffendu il mesċeja tal-pajjiżi tagħna ma naħsibx li dan huwa il-mod li bih għandna nitkellmu fil-parlament tagħna. Issa, fuq dan is-suġġett. Il-terrorizmu huwa ta' teddida. U jiena għal 20 sena u kol kellna il-pulizija il mana ma xkien ċertu teddidiet għal familji tagħna. Issa għana din it-teddida terroristika li hija immirata lejn dawk illi ma jsegwux l-ISIS din hija attakkata eh, immirata lejn persuni li jmorru jistnu, li jmorru fi stadium, li jkunu qegħdin jiċċelebraw. Jiġifieri għalija importanti li nista' ngħid ċaru tont illi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istat membri irrid ikompli jitmexxa l qudiem u jitjieb. Għaliex iva għandna protezzjoni tad-dejta imma Dawn il-liġijiet for protezzjoni tad data iridu jinbidlu għaliex irid ikun hemm iktar skambju ta' informazzjoni u naraw ukoll li ikun hemm eh, sim ta' data aħjar. Per eżempju, jekk xi ħadd ikun moħbi fuq ajruplan maħniex eh, ħanwaqfu t-titiriet kollha, għalix eh, terrorista jista, terrorist jista jidħol mal-immigranti u kol. Eh, rridu għalek nħaffu dawn il-proċessi ta' bejnietna sabiex dawn il-persuni inkunu nafu bijom ma najr kem jista jkun, inkunu nafu min u sospettat u min u għafriskju. Rridu nizguraw u kol illi l-polizija ikollom iktar seta' għalix huma dawn li qegħdin jiġġieldu kontra din it-teddida, iridu irid ikollhom il-fiduċja tagħna u mhux dejjem inwaħlu fihom li jagħmlu kollox ħażin għax imbagħad faċli wieħed joqgħod jakkuża jekk ikun qed bil-qeda fuq sofan ma jagħmel xejn. Rridu wkoll nużaw teknoloġiji ġodda, nixtieq nitlob il-Presidenza biex daw kollha li għandhom x'jaqsmu ma dawn il-pakket u direttivi ta' protezzjoni tad data tal-Interpol jadottaw malar kemm jista' jkun. Imbagħad għandna l-kwistjoni finanzjarja li hija waħda mill-elementi importanti mill-bosta elementi eżistenti biex niżguraw li din il-ġlieda issir b'mod iktar maqut u biex nura tassew x'inhi demokrazija Taċċetta blue card. Mr. Ġambaski. Sur Ġambaski, fidej. Grazzi ħafna, President. Onorevoli kollega, x'taħseb dwar l-informazzjoni li nsibu fil-medja? L-informazzjoni li il-Pulizija tal-Ġermanja qed tgħaddi. Dawn qalu li kellhom jaħbu l-informazzjoni dwar min wetta eh, l-inċidenti ta' Kolon fil-31 ta' Deċembru. Min kien responsabli ta' dawn ir-reati? Mela. Wet rrit jara li l rejati jiġu investigati l-inkjesta, un bat wet jara xinuma Eh, minn fejġejjin dawn in nixinija xinija nazzjonalità tagħhom jekk in-nazzjonalità hija relevanti <laughs> wieħed ma jiddeċidix in-nazzjonalità u mbagħad jiddeċidi fuq ir-reat u tip ta' eh, problemi li jiġu ma' dan ir-reat. Wis postijiet fl-Ewropa bħal Molenberg fejn nisma' ma jmorrux, ma jistawx imorru. dawn huma l-inħawi fejn m'hemmx demokratija. It-tieni kartellum blu. Minnan tissur Krasnodebski, inti taċċetta? Uh, <coughs> okay. Okay, I, I, uh, I the, my question. Għandil mistoqsija lik xtaqt ngħidlek kif inti tista tara il-fatu t-deċidi l dak li ġara f'Kolon ma diexan, ma diexan til-medja ma l-ewwel għaddew ċertu ġranet qabel l-informazzjoni ħarġet u mill-ismajna ġan baski qal li l-pulizija ma kellhomx il-jiet li għaddu l-informazzjoni imma anki fl-Europa ma konniex nafu u dan xandu xaqsam mal-kwistjoni tat terrorizmu. Kif taħsibha fuq dawn l-affarijiet? <clears throat> Jina, naħseb li inti trid tikkritika l-fatt li kien hemm kanal wieħed biss li l-informazzjoni għaddija jumejn wara ħafna mill-mezzi tal-medja oħra tax-xandir għaluha l-informazzjoni, ħabruha. Jekk inti tipprova iżżomm ir-rejat iż-żar mill-bidu mill-eruq tagħhom, il-problemi ma jikbrux. Żewġ minuti. Is-sur ħol najdemule. Grazzi ħafna. Vice President. Mela wara dak li ġara f'Pariġi in-nies jibżgħu mit-terrorizmu wieħed jista' jifhem. Imma f'dis-sitwazzjoni bħal di hemm bżonn inżommu saqajna mal-art, nibqgħu kalmi u naraw x'inhuma il-valuri tagħna fundamentali l-istat ta' dritt id-demokrazija. Ma nistgħux ikun l-Partit Popolari jkomplu ikabru il-biża' anki li nibżaw minn ċertu komunitajiet ta' nies. l-ebda tedida terroristika ma tista tiġġustifika ċertu azzjoni li tnaqqar il-libertajiet tagħna. il-biza hija wkoll e, dak li jridu terroristi huwa li nislu din il-firda, din il-biża. Araw miex għaddejna f'dawn l-aħħar 60 sena. Aħna nemnu li d-demokrazija u drittijiet fondamentali għandhom għanna nipproteġuhom. Mhux se niksbu l-ebda riżultat jekk in-nies nikkontrollawhom, nisimgħu il-konverzazzjoni tat-telefon tagħhom pereżempju. dawn l-immigranti tat-tieni jew teleġenerazzjoni ma nistgħux nħallhom jiġu radikalizzati. L-edukazzjoni, l-integrazzjoni dawn huma l-affarijiet importanti għal ġejjieni tal-Ewropa biex niġġieldu wkoll it-terrorizmu rridu nispjegaw biċċar li l-integrazzjoni fis-soċjetà mhijiex assimilazzjoni kulturali imma bl-integrazzjoni biznis ta' aħna nħarsu s-soċetajt tagħna. Sinjur, għandek kartellun blumina tissur Jurek. Grazzi ħafna, President. Kollega, inti ma temminx li dan il-lingwaġġ populizmu, l-estremizmu huwa lingwaġġ ta' esklużjoni, ta' mibeda. Etni nirrappreżentati żewġ miljun ta' persuni li aħna ġejna eletti minnhom. Ma taħsibx li jekk inti tkompli b'dan il-lingwaġġ xi dialogu soċjali x'nistgħu nibnu bejnietna biex insolvu l-problemi li qed niffaċċjaw illum ninsolvuhom flimkien. Kif jista' jkun nagħmlu dan? jena kartellum blu ieħor ma jistax ikun. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija jiena naħseb li diskussjoni tal-lum qed turi biċ-ċar. Fuq xiex qed nitkellmu terrorizmu, il-teddida kif nevitaw dawn il-problemi u li għaw kollegi li jridu jistrumentalizzaw dan id-dibattitu biex joqodu jgħidu kontra refugjati, n-nis li qed ifittxu għażil, l-Iżlamiċi. Ejja nifukaw fuq il-problemi u l-fatti. Sur Nicholson għal-minuta. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq ngħid li s-sena l-oħra reġet fakritna il-problemi li għanna qoddimna mħabba terrorizmu, specialment fl-Europa. Emżon li nifacċaw ir-realtà. L-Europa għanda problema kbira bil frontiri taħ, specialment dawk ta' Schengen. U irridu naru kif insibu l-kaptu ta' dawn il-problemi. Għax mem lebda post fl-Europa li huwa sikur. Jiena niġi minn l-Irlanda ta' fuq u aħna sofrejna ħafna atti terroristiċi. Jiena stess għaddejt minn problemi kont ridu joqtluni u ngħidilkom li jiena minix zombi. Minix ijataw biex insaħħa nissiġġu. L-effetti ta' terrorizmu dejjem ninsowhom meta jgħaddi żmien, ma naħsbux dwarhom, ma nirriflettux, ninsowhom naddu għall-atroċità li miss biss. U ma nistawx nippermettu dan li dan kollu. Nixtieq ngħid li fl-Ewropa għandna bżonn eh, bdil ta' informazzjoni tajba, kooperazzjoni eh, bejn l-Aġenziji tal-Pulizija biex nkunu nistgħu niġġieldu din it-teddida. Iva, grazzi ħafna. Is-sur, Sinjura de Saħles, Grazzi, din il-tedida ta' terrorizmu hija eh, fuq livell dinji u għanna bżon li nkunu maquda li kon, u kol li mil-klim naddu għal-fatti illum, mux għada jew pitada illum naġiċu fuq erba punti aħna hemm bżonn nikkontrollaw eh, b'mod effettiv nikkontrollaw il-frontieri. Irridu wkoll naraw li l bdiet ta' informazzjoni bej il-pajjiż tal-Ewropa tkun xi ħaġa ta' bilfors. It-tielet irridu li konna politika ta' diviża komuni fl-Ewropa għax it-tedida qiegħda magħna u rrid ikollna wkoll strateġija għal politika barranija sabiex naraw verament insibu il-kaptu tal-konflitti kif naraw li hemm fis-Sirja u fil-Libja biex naraw Mala nishtiq ngħid li dan nistgħu nagħmluh b'28 pajjiż ejja nagħmluh imma jekk maħniex kapaċi ejja naraw minu kapaċi dawn il-pajjiżi jieħdu l-inizjattivi biex nimxu l-qudiem u nispera li Franza u l-Ġermanja issibu il-viżjoni l-ispirazzjoni biex verament hija nieqsa minnhom l-Unjoni Ewropea llum. Grazzi ħafna. Issa, is-sinura Ernst Grazzi ħafna fil-Pakistan għanna teddit armat, attentati armati. ħafna nies dejjem ikunu il-vitmi. Fil-Pakistan it-tfal jajdunna ma jħidux gost li toroċ ix-xemx għax meta jkun hemm sabiħ jiġu drones u jiġu l-attakki jibżaw mit-terroristi. Eh, eh, f'dawn il-fatti, din ir-realtà, l-affarijiet ovvjament u mhuwiex tajbin. Aħna mhux se naslu billi nippruvaw imbezzaw it-terroristi, mhux se mbezzaw l-ISIS, id-Daesh, imma min qed jibża it-tfal, in-nies. Jekk irridu navanzaw fil-ġrida kontra terrorizmu, ma nistawx niġildu bl-istess mod. Hemm bżonn anzi li nidentifikaw fej x'inhuma s-sorsi tat-terrorizmu u nalqulhom il-vit, per eżempju, is-sorsi finanzjarji. Fl-Arabja Sawdita għal snin twal kien hemm traffikar tal-armi ġellieda. Hemm bżonn li naraw li in-nies ma jifavorixxux it-terroristi ma rridux li nis imorru jiġildu mala jisis għax ma jisibux refugju ieħor, jew ma jisibux min jgħinhom. Hemm bżonn li drittijiet fundamentali niddefenduhom Signora James issa, ejja nkunu ngħidu la fajt kif huma fuq is-sitwazzjoni ta' palissa it-teddida terroristika hija fil-fatt xi forma ta' gwerra ċivili metanna dissidenti li jipruvaw jattakkaw strutturi biex joħolqu biza u distruzzjoni fil-soċjetajiet tagħna. Imma it-terroristi jistandom it-territorju li l-vjolenza tagħhom u l-ideoloġija vjolenta tagħhom irawmuha mbagħad jesportawha u għandhom ukoll fil-possess tagħhom miljuni ta' dollari. Imma fl-Unjoni u anki fir-Renju Unit ir-riżorsa hija Schengen l-aqwa tagħhom dan Schengen jiffaċilita l-armi splussivi l-ideoloġiji u n-nis u hemm ukoll in-netwerk tal-banek li tiffaċilita il-finanzjament ta' terrorizmu. Għalhekk, Kummissjoni, ejjaw iffaċċjaw il-fatti intom. Iżolaw Schengen u araw kif se żommu l-finanzjament. Dawn ikunu żewġ mezzi sa' kif nistgħu niġġieldu din it-teddida ta' terroristika. Grazzi ħafna. Is-sur Polċek issa għal żewġ minuti. President, jiena naħseb li r-risposta tagħna għal dawn l-attakki terroristika għandha tkun għadha deċiżiva u għalhekk jiena nagħmellek appell Qabel nintroduċu regoli ġodda fis sistema leġislattiva tagħna, hemm bżonn li nsaqsu lil nfusna jekk mhix biżejjed dawk li għandna diġà fidejna. Jiena saqstejt il-Ministru tal-Intern tagħna dwar il-bil ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi u hemm ħafna problemi b'dan. Pereżempju l-Aġenzija ta' Frontex kif taħdem din Ma nistawx nibqaw ma namlu xejn. Għax inkella inkunu qegħdin nejnu dawn li huma edowa tal leru insaratana. Qed nitkellmu fuq demokrazija liberali hemm kontra l-Unjoni Ewropea bżonn niddefendu l-Unjoni tal-Valuri tagħna hija ħaġa diffiċli. U m'għandniex viżjoni politika fit-tul imma in-nuqqas tat-tolleranza il-mibeda it-terrorizmu għat qatt mu se jaslu biex ixejnu il-valuri tagħna għax l-istorja torina li dawn huma aqwa minn kollox. Il-forzi estremisti fl-Ewropa u kol għandhom lajnuna tar russja xaħġa li ma tantx insemmu imma rridu nkunu ċari fuq dan. Hemm bżonn li l-Kummissjoni tinvestika dan għax l-investigazzjoni qed issir mill kongress Amerikan bħalissa. Sfortunatament ir-rappreżentanti politiċi tar-Russja ma jisux l-ISIS jew ċeċeni bħala l-edowa tagħhom. Senjura Revoda l-Unbonfwa l-istati membri ma jistaw ġiċu waħedhom l-Unjoni trid tara li kunem koordiment u anki korenza tal-linji ta' politika nazzjonali għax hija sikurità tal-Ewropa li qegħdin nitkellmu fuqha iktar Ewropa. Dan ifisser li jrid ikun hemm bdil ta' informazzjoni bejn il-pulizija dawk tal-qrati u tal-istati membri. Europol bil-ċentru ġdid kontra terrorizmu trid tkun verament l-unika aġenzija Ewropea hemm bżonn ukoll nattakkaw il-finanzjament tat-terrorizmu, l-armonizzazzjoni tal- dawn il-units ta' li jaraw minn fejġejn il-finanzjament. Verament rridu navvanzaw fuq dawn l-affarijiet. Meta nitkellmu fuq ir-reklutaġġ ta' dawn il-żazaħ Ewropej mill-Istat Islamiku hemm bżonn nattakkaw dan kollu permezz ta' politika sistematika kontra radikalizzazzjoni. L-Ewropa tittati iktar mezzi biex tiffinanzja il-miżuri biex preventivi l-iskejjel fiż-żoni fej għodu n-nies, fil-postijiet fej jaħdmu imman fuq l-internet. Il-linji ta' politika pubblika il żazax tagħna kollha jridu jifmu li għandhom post fis-soċjetà tagħna. Ovvjament solidarjetà, il-valuri naħdmu mal-reliġjonijiet kollha anki mal-misimin li hija parti mill-Komunità Ewropea tagħna Issa qabel nishti intom ek tridu titkellmu ma l ewwel tollu il-kartellum blu qabel kun spiċċa l-kellim. jina naqbel ma dawk il-kollegi li qed jaraw li l-tedida qiegħda fl-Ewropa. L-ISIS bħalissa wieħed minn kull 10 persuni fil-Renju Unit jaqblu mal-ISIS u wieħed minn kull sitta eh, fi Franza jaqblu. Na minn l-Uzbekistan u l-Albanija li jibatu ħafna ġelli, da ma memmu kol il-Belġju. Franza, l-Svizzera, minn ġejjin il-ġellida Ewropej li jissieħbu mal-ISIS? Ir-reklutaċ isir fost iż-żazah li ma tantx għandhom valuri sodi. Il-tini tal-ġerazzjoni tal-immigranti, tfal taħ dawn huma ħafna drabi tfal. Nies li qatt ma kienu integraw fis-soċjetà li qed jgħixu fiha. Il-patchwork families ukoll dawk li jridu forsi xi stabilità, e, tifittxu xi ħaġa e, xi morali li f'pajjiżhom ma jsibux. Grazzi ħafna. You have a blue card from Mrs. Vod. Għandek blue card, taċċetta. Tletin sekonda. Iva, grazzi ħafna. Inti għamilt referenza għal Belġu, pajizi. U donno krittajt li il-foreign fighters kolla telqom il-Belġu. Mux minnu. Iva xieħut li telqom il-Belġu nishtiq kuna għafu int kieku xtamel biex s-solvi għal-problema għall-Europa kolla. Il-għalix din hija problema Ewropea x'tagħmel int biex twaqqaf fl-żgħażagħ Ewropej milli jmorru jġildu gwerra li mhux tagħhom. Grazzi 30 sekonda biex twieġeb l-ewwel net. Nix Dawn net nesirna fiktar dwar il-sitwazzjoni għandi proposta ħafna drabi inqattaw si sħaħ naħdmu hawnhekk u ftit kilometri l-bot. Hemm distretti qrib tal-Parlament Ewropew fejn in-nies jinġabru biex jippjanaw attak, forsi xi darba misna namlu zjara, morru kollha sem, naraw ir-realtà x'inhi, u mbagħad ikonna reality check il għaliex dik tkun bażi tajba l-diagnosi u wazza biex anke kon jistgħu jsibu soluzzjoni l-problema semmi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 fil-raħal tiegħi fejn għandna sent kull liberali ninvolvu lin-nies fis-soċjetà. U jħossu sens ta' inklużjoni, ejja mija il-ġimgħa diħla, ejja meħelen il-ġimgħa diħla, u norik kif nitrattaw għal-problema, jiġi min irid, marħba bih kulħadd. Nitxefux ix-tollogu eħi jadiju leptaj kirja gomax. Mela, issa solvu barra l-plenarja di l onorevoli Gomes issa. Cidadãos face à ameaça turista i criminalidade. Mela, irridu nġildu kontra terrorizmu l-kriminalità organizzata, l dawn jimxu jitfit dak li forsi mhux ta' sorpriża u illi ma nistax nadmu kulħadd tar-rasu, nħallsu prezzoli, il-Libja, il palestina l-Iraq irridu nattakkaw il-finanzjament tat terrorizmu, il-traffikar ta' droga, il-persuni, żejt, anke minn dawk li huma alleati tagħna bħal Qatar, l arabja Sawdita u Turkija. Rridu koordinament anki mal-Peshmerga li jaħdmu fuq fil-post stess irridu nkunu nistgħu nippermettu illi il- ċittadini ta' dawn il jirġaw kun jistgħu jmorru l-lura, mhux u il-frontieri nsolvu din il-barbarità. Qegħdin naraw nuqqas ta' fiduċja aħna maħniex qegħdin nagħtu l-informazzjoni li hemm bżonn nasmu għanna bżon nġildu kontra reklutaċ ta' ġellida barranin aħna irridu inwaqfu radikalizzazzjoni ta' zazahaf ġewwa l-Ewropa li qed jingħaqdu fajsis anki mill-ħabsijiet tagħna hemm nuqqas organizzazzjoni u qegħdin l terrorizmu btin il-mewġa ta' xenofobija u fu dawn in-nies illi qegħdin jaħarbu mill-gwerra rridu nifmu l-interessi strateġiċi komuni soluzzjoni hija soluzzjoni ta' approċċ konġunta tal-politika esterna tagħna rridu naħdmu flimkien fuq livell Ewropew għaliex il-problema hija Ewropea l-arma illi għandna bżonn hija Unjoni, Unjoni Ewropea. Kirja Gomez eħet mja black karta από την κυρία Ουφσκοκ. Τη δέχεστε, you have a blue card. Παρακαλώ κυρία Ουφσκοκ, έχετε 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Nishtiq konna f'Anna Gomes x'taħseb wara l-kummenti li smajna mill-kellima ta' qabel. Kien hemm referenza l-Iżvezja fejn għandna ħafna żgħażagħ illi marru jġildu ma' ISIS l-integrazzjoni u tqassi maħjar ta' rifugġati. Hija mod ta' kif nitrattaw dan. Jekk artek eh, tieħu iżjed rifugġati, ikun hemm inqas minn din l-attività x'taħseb Sinjora Gomex pajjiżi fil-fatt daħal mod volontarju illi jaċċetta 5000 refuġjat fix-xhur li ġejjin u mhux qed jiġu għal is-sistema mux taħdem. Dawk li waslu huma appoġġjati biex ikunu integrati soċjalment u jkollhom aċċess għax-xogħol dan huwa importanti ħafna fost elementi oħrajn biex jaħdmu għabbażi ta' regoli ta' soċjetà tagħna, l-inklużjoni soċjali, hija l-iktar element importanti u il-politika kollha neoliberali li qegħdin nrawmu l-inklużjoni soċjali fil-komunitajiet tal-migranti i dak li sfortunatament għenet il dawn it-terroristi jiksbu iżjed appoġġ ġewwa l-Ewropa biex imorru jiġġeldu l-gwerer barra il-frontieri tagħna Grazzi. Fil-fat nitlobkom iżommu ma' 30 sekonda kemm għal-mistoqsija ma' kjat waġiba għal-minuta l-onorevoli Trebezius. Grazzi, il-Germania biss. rata triplikar ta' data tal-kazijiet ta' terrorizmu għandek dawk li waslu fil-mewġa li rajna tal-immigranti, iżda l-autoritajiet mumiex marbuta tajja fl-imkien fis-seba ta' jannar meta ġim fakkar eh, l-attak fuq Charlie Hebdo Pariġi inqatel persuna li attakkat żewġ pulizija Tarek Pergashem kien jismu dan il-Marokkin Pergashem kien marjex il-Ġermanja u ħaq seba identitajiet differenti kien Ġorġan, Tunezin, xi minn daqiet, dejjem kien jidher reġistrat differenti fil-Ġermanja u pajjiżi Ewropej oħrajn. Wettaq bosta reati, traffikar ta' droga, reati differenti, ser um, anke violenza fizika. Il-ħitan tal- post fej kien joqgħod kienu miksin eh, posters tal-ISIS dan persuna seta jiċċaqla kif rrit. Għada stant, hemm livell ta' sigurta bax ħafna Ġermanja, grazzi għal minuta u nofs l Vajden Holze. Grundsätzlich beginnen diese terroristischen Anschläge werden. Mela biex najdu hekk in ġenerali dawn l-attakki terroristiċi dejjem qegħdin isiru iżjed violenti, iżjed b'saħħithom, iżjed ta' teddida ikomplu jeddu l-istabilità tal-istati tagħna u jipperikolaw għal dastant anke l-Unjoni. il ġnida kontra din it-teddida terroristika hija essenzjali u teħtieġ l-attenzjoni kollha tagħna madanakollu din it-teddida terroristika jisima Daesh jew ISIS Iddu nitkellmu dwar dan, ma rridux noqogħdu nifukaw id-diskussjoni fuq polemika. Hemm ħafna min jemmel hawnhekk inlabilbu ħafna, iżda maħniex effettivi biżejjed, tieħdu żewġ miżuri waħda ta' delegalizzar u tal-PNR. U kellna diskussjonijiet fit-tora da' stanzi nistaqsi jekk aħniex qegħdin inkomplu biss niġbru informazzjoni. Irridu nieħdu azzjoni, irridu nkunu nafu jekk din id-dejta saritx b'mod adegwat u jekk ċeċ elaborata kif suppost. Nixtieq nkun naf jekk is-servizzi ta' intelligence mhux qed jikkooperaw kulħadd jieħu jżomm is-sigriti għalih, forsi hemm xi mezzi metodi illi jippermettu illi naqsmu dak li kollok sabiex inaxxina niksbu suċċess din iġġida kontra terrorizmu grazzi għal minutu issa l-onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi President. L-2015 palma nafu kien is-sena illi fiħrajna li ġet imwieta mit terrorizmu wara l-attakki ta' Madrid fl-2004. Is-soċjetà tagħna hija soċjetà illi trid twieġeb għall-istat ta' dritt. U ma tistax tiġi sagrifikata fl-artal tas-sigurtà bla razzan għal dastant. Kalma, attenzjoni ma jidux najdu għalli barranin, immigranti, rifugġati u ma ta' teddida għas-sigurta il-paniku u l-biza. Mumiex tweġiba, għanna l-lessu il-zona Schengen permess tal-assa fuq il-frontieri esterni din teħtieġ anki sim ta' informazzjoni rridu nlestu l-Aġenzija Ewropea l pulizija l-ħarsin tal-vitmi il kellim iġi tarrat, skużani. Iżda għandi problema bl-interpretazzjoni. Issa, issa all right. Għandik 30 sekonda minħabba l-problema li kien hemm. Tista tkompli, kompli, viva, għaddej. It-triqa, i dik illi l-esklużjoni soċjali u radikalizzazzjoni huma l-qadu li għanna nġildu sabiex nevitaw il-marginalizzazzjoni. L-austerità eżaġerata zidet l-inugwaljanzi fl-Ewropa. Din uh, is-sitwazzjoni li hemm fl-isfond illi waslet bosta ċittadini wilda fl-Europa jwet u għatti terroristiċi fl-Europa stess. Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Mamikins. Mela, hemm bosta gruppi illi eh, jwet u attakki terroristiċi. Issa, il-terrorizmu madux marbut ma' frontieri u ta' natura globali u mifruxa minn qabel. Ma jistax ikun hemm risoluzzjoni paċifika bħal fl-Irlanda ta' fuq jew Spanja l uniku mod kif niġġieldu l mewġu ta' radikalizzazzjoni fl-Ewropa nkluda propaganda attiva u sobija ta' ISIS hija kambjament totali tal-politika tal integrazzjoni sigurtà ta' transazzjoni finanzjari u anke propaganda fil-każ ta' dawk li huma suscettibbli din it-tip ta' radikalizzazzjoni apparti politika barranija marbuta ma' dawk li allegatament jikkontribwixxu ma' dan il-proċess. L-Arabja, l-Arabja Sawdita l-Qatar u pajjiżi oħrajn. Jiena mhux qiegħed ngħid li għandna indajfu l-valuri tagħna, l-mira prinċipali tagħna il garantixxi s-sigurtà ta' ċittadini tagħna u mhux qed perikolhom biss. Grazzi.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 Mela, xini raġuni prinċipali għal firxa ta' terrorizmu l ewanet bosta Ewropej zaza u mozzapuntati għax mandomx ġejjini. Hemm ghetto se din jiżviluppaw fil-bliet il-kbar madwar l-Ewropa u dawn huma l-postijiet fejn it-terrorizmu l-iktar jista' jimraħ. Aħna rridu nittrattaw il-fatt li l-Libja l-Iraq is-Sirja il tilfu dittatura u dan kien destabilizzanti għal reġjun għajest u xi stati iżlamiċi għadejm dawn il-finanzjamenti tal-attakki terroristiċi mhux biss fil-vant nofstani iżda anki fl europa rridu skambju ta' informazzjoni rridu niżguraw illi l-aġenziji ta' intelligence jikkooperaw rridu nitrattaw ma l-eroq tal- terrorizmu se tkun għaqli u m'għandekx tattakka Ewropej onesti bħalma tagħmel fid-direttiva ta' l-armi tan-nar illa li xaħna qegħdin ninsew illi huwa l-kummerċ illegali li huwa l-kawża tat-terrorizmu. Mela, ma nistax naċċetta ġed blue cards, għaliex il-parti ta' dibattitu spiċċata dejjin għal kaġdew li kieku qabel jispiċċa diskors dotturu il-blue card. Fil-kaġdew blue cards memx għal dastan tal-minuta s-sal-onorevoli Grappini. Komissarju, President, waqt krizi tara jekk l-organizzazzjonijiet jistaw xjelbu l-krizi l-Europa tiet jgħat il-sigurta ta' ċittadini tagħna fi priorità. l-bis nipermettu l-mibeda kontra il-Musulmani. Iżda x'tista tagħmel biex l-nies tikkonvinċihom jaċċettaw kultura meta dawn qegħdin jħarbu minn gwerer u terrorizmu rridu ngħinuhom jintegraw u għandu jkun hemm aħjar anki ta' komunikazzjoni aħjar fuq livell Ewropew, il-Konsill u l-Kummissjoni jridu jippjanaw mezz ta' kif indirizzaw il-fluss ta' rifugġati u immigranti ekonomiċi ma nistgħux nippermettu li stati membri jitrattaw il-kwistjoni għal rashom. Il-Kummissjoni u l-Konsil iridu joħorġu bi pjan għabbażi ta' solidarjetà li ma nistgħux nippermettu li situazzjoni tibqa' dejja kif inhi. L-Onorevoli Marias, il-ġlieda kontra terrorizmu tintrebaħ biss jekk nimmiraw il-kawza da il radikalizzazzjoni u il-konflitt fil-vanz nofsani. Irridu naraw il-kawzi li jinsabu fl-eruq tal-fenomenu. Il-mod ta' kif ċerta gvernijiet fostom Franza jintervjenu b'mod militari sa' mill-2011 miex azzjoni tajba anki nuqasa suċċess eh, tal-integrazzjoni ta' bosta musulmani, il-programmi illi eh, bdejn jaħdmu fuqhom fit-tmenijiet eh, kienu ta' falliment inħolqot beda kbira l stant l-idea ta' ġlieda bejn iċ-ċiviltajiet miex idea illi għandna nkomplu nappoġġaw għanna fil-fat nikkoordinaw fil-rib sabiex nġildu kontra l-iktar kawzi profondi tal-fenomenu. Grazzi, issa N. revoli Menju Pito. Κύριε ah. Παρία, θα πάρετε και εσείς το parte Θα πάρετε και εσείς parte λόγο. Ehi, viva anche εσείς. Ivi, van kalila, kan għaddilek microfono, mikrofonu, t li jintom tistaw t-tkelmu, t-inkwetaw, ne li hai collo ħajkollu ċans scalmo. Kulħadd, kulħadd ħajkun jista' jitkellem. Parakallo, kirje Marinho. Mela, l-Onorevoli Perinjo Pinto għal minuta, grazie President, ġida kontra terrorizmu, tibda bil-ġida kontra terrorizmu, l-ksenofobija u l-fanatizmu u tibqa dejjem bat bil-ġlieda bl-razan għall-istat ta' dritt u għall-libertajiet individwali, fosta manki għall-libertà ta' ċaqliqa ċaqliqa ċittadini Ewropej kollha, Ewropa li nemmen fija u li nġilet għalija bħalma jallimna Steiner Ija Ewropa bint Ateni u l-Elenizmu zdanki bint it-tlet reliġjonijiet monoteistiċi ta' Ġerusalem, Ewropa mibnija mit let reliġjonijiet ta' Ġerusalem, il ġudajizmu l-Islam u il-Kristjanità. Aħna perseguitajna bosta Aħna rajna perseguitajna per bosta persekuzzjonijiet differenti tul is-snin kontra l-lut kontra il-Musulmani issa irridu nġildu l-mibed, irridu nġildu l-preġudizzju illi għat jizviluppa fis soċjetà Ewropea. Grazzi. Għandek għandem talba ta' blue card Mr. Zambowski. Zambowski. jina għallu li diġa intervjenejt inti. Le, le, le, il-bess il-headphones, il-headphones, jek joġbok, podġu bil il-bess il-headphones. u bess il-headphones. Mela, inti diġa parteċipajt f'dan id-dibattitu, l interventi għak għamiltu, bħalista d-dejjin mill-kerġ tiegħi ma nistax għadda stantina intik il-mikrofonu taħt il-proċedura tal-blue card, il għaliex dawk li ma kienux imniżlin fil-lista għandhom il-possibilità jintervjenu. Nispera ma toħċ tħamba fuq għassa. L-onorevoli Tomiċeċ għal-minuta. Hvala lijepa thousand and fifteen su obiljeili teroristiki napadi u izvedbi Grazzi testaw l-2015 kien mifni b'attakki terroristiċi mill-Istati Iżlamiku u dawk li simpatizzaw miegħu. Skont l-aħħar informazzjoni ta' servizzi segreti l-2016 mhux ser jkun wis aħjar. Dan mhux neċessarjament għandu iwasal ħafna paniku ma lanqas għandna ma nagħtux każ il fors ta' sigurta tagħna għandu ikollhom eh, l-opportunità li jaġixxu kontra dawk illi eh, jaħdmu fit-territorju tagħna bit-terrorizmu. Dawk l-autoritajiet kompetenti tal-Istati membri jridu jaqdu l-isforzi tagħhom mingħajr ma minna ma jkun hemm tħil minn awtoritajiet li m'għandhomx xruwali definiti. Irridu naħdmu b'effiċenza għaliex dan jaffetwa li ċittadini tagħna, is-sigurtà tagħhom li għandha importanza qabel kollox. Għalhekk nittamru d-deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Kummissjoni fil-futur iżommu dan f'moħħhom. L-Onorevoli Farija, grazzi tassew. Sur President. E, Fil-Burkina Faso fil-Turkija fil-2015 dan juri li mhux biss it-teddida tat terrorizmu żdiedet imma li hija dejjem iktar internazzjonali u li għandha karatteristiċi li jeħtieġu approċ globali fil-ġida kontra t terrorizmu l-Unjoni Ewropea mhux biss titissaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha u s-sigurtà militari imma anke li nipprevenu radikalizzazzjoni. Naqtaw il-finanzjament u lajnuna e, eh, loġistika b'mod partikolari eh, fejn hemm il-gwerer. ta' ija tal-mistħija illi il-ġelida peċvenga ħalsu mill-ispejjeż tagħhom għal eh, kura medika fejn kien hemm l-attakki f'żoni ta' gwerra. Huma terroristi stess illi waslu għal dawn għal din il-ħsara kollha. Mela istebek wasanna fit tmiem il-lista ta' kellima u għal proċedura catch the eye. Issa nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Avra Mopulos fisem il-Kummissjoni. Jena timithol li għuta nikam Grazie tassew, jena nishti infakkarkom li jena anka u kol nitkellem bil-Grek, la għandi titkellem bil-Grek u kol, Nistaw kol naqleb għall-Inglis. U għalek ser namelek. Eżis membri ta' dan il-parlament. Jena segwej dan id-dibattitu b'ħafna interess. Jena nishtiq nirringrazzjakom tal-appoġġ sħiħ li u rejtu mana u mal-impenn li aħna qegħdin nieħdu biex niġġieldu il terrorizmu Dan huwa suġġett illi ma jħalli lil ħadd eh, li kulħadd li kulħadd jinteressa, dan huwa li jinteressa lil kulħadd. U U apparti li aħna għandna ċertu impenn politiku, il-kuxjenza tagħna wkoll turina li għandna nidġildu t-terrorizmu. Onorevoli Sargentini, nishtiq inwiġi il mistoqsija tijak. L-attakki terroristiċi anke dawk illi mumiex organizzati mill-network iktar wisa, iwa jiswa l-flus. Jiswa l-flus għal ekwita, loġistika, għal dokumenti falsifikati, nixtieq nasigurak illi aħna se nsegu dawn il-flus u naħdmu għal prevenzjoni ta' dawn attakki terroristiċi. fil-futur qarib nkunu nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni magħkom fiktar dettall. Ma naħsibx li hemm għalfejn nuri għal darboħra x'inhu l-impen tagħna għal ġrida kontra terrorizmu u għas-sigurta ta' ċittadini tagħna. Jiena naħseb illi il-kol kemm aħna nistgħu naqblu illi sar ħafna progress biex nilħu l-aġenda tagħna fuq is-sigurta Ewropea. Imma għadna ma wasalniex fejn xtaqna. Sakemm it-teddida terroristika tkun għada hemm, mux ħankunu l-ħakna l-għanijiet tagħna, il-taddida hija waħda tangibli u għalhekk irridu nihdu azzjonijiet li huma effettivi fil-floqsma kollha tal-soċjetà tagħna. Irridu illi niksbu riżultati l-istituzzjonijiet Ewropej, il-gvernijiet tal-Istati membri, l-autoritajiet nazzjonali, dawk eh, lokali, dawk li jinforzaw il-liġi, il-servizzi tal-intelligence u anke is-soċjetà ċivili. Nixtieq immur għal dak li jgħat fil-bidu. L-istati membri għandhom ikollhom jafdaw iktar f'xulxin, irridu jaqsmu iktar informazzjoni bejniethom. U anke ma l-Europol. Jina fuq livell personali nista' ngħid li m'iniex kuntent bil-livell ta' kooperazzjoni attwali. Sfortunatament il-maġġoranza tal-istati membri iżommu l-informazzjoni għal-jom infusom. Id-dispieċini li qed ngħidlek iżda issa wasal il-waqt li nagħmlu pass il qoddim Ix-xaltana għadu mantemx. Il-Kummissjoni se tkompli is-saħħaħ l-isforzi turdoppja l-isforzi tagħha f'dan is-settur fl-2016. Azzjonijiet konkreti qegħdin quddiemna mod partikolari fir-rigward tal-finanzjament tat-terrorizmu. Jiena niddependa ħafna fuq l-appoġġ tagħkom f'dan il-qasam. Irridu nimxu il-qoddim b'mod maġġor u b'mod effettiv biex ikollna soluzzjonijiet Ewropej għal problema Ewropea ta' terrorizmu. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom u għal darbohra nirringrazzjakom għal eh, l-appoċ ta'kom. Grazzi tassew, issa fisem il-Konsil il-Ministru Konders. Grazzi tassew, Sur President, jina xtaqt nibda billi nirringrazzi l-membri tal-Parlament Ewropew għal dan il-dibattitu ta' stant interessanti fuq il-terrorizmu. Ejja nibdew billi najdu illi il-terrorizmu huwa mostru li għandu ħafna lati differenti, m'hemmx tweġiba waħda biex nkunu nistaw nimmansaw dan il-monstru. Aħna uh, smajna wkoll ħafna emozjonijiet differenti f'dan il-parlament fuq din il-kustjoni. L-ewwel qabel kollox ejja nifsakru fil-vitmi l-familji u t-tfal tagħhom. U din hija xi ħaġa li jiena noħodha bis-serjetà. Nixtieq nassugurakom li mhux il-Kunsill biss qed jaħdem billi nikkoperaw biex nikkoperaw aħjar. Imma jiena nixtieq li noqogħdu attent biex ma nużawx din il-kustjoni għal raġunijiet politiċi. Jekk aħna maħniex maqodin għal ġida kontra terrorizmu u jekk ma nifmux li dan hija kustjoni ikkomplikata rridu naħdmu fi prevenzjoni u r-repressjoni li kujem iktar fiduċja bejn il-pajizi billi niġġieldu l-Istat Iżlamiku jekk aħna maħniex se naħdmu fuq din il-kwistjoni fl-imkien. Mela din se tkun unużawha biss bħala aġenda politika mela maħniex se nagħmlu progress. U nixtieq ngħid xi ħaġa, s-Sur kienet jgħid li hawnhekk għandna l-elit tal-politiċi, jiena qed nirrepreżenti lill-Kunsill qed nirrappreżenta lil persuni li għandhom opinjonijiet differenti. Probabbli tagħmel xi mittelf euro kemm trid, ma nafx kemm tagħmel, tagħmlu l-flus imma jekk inti parti mill-elit politika jiena ukoll ma naħsibx li jinti għandek dritt titkellem fi min-nies aktar minni, il-kol kemm aħna qegħdin naħdmu, il-kol kemm aħna jista' jkun li għandna opinjonijiet differenti, imma din dan id-dibattitu ma nistax nissimplifikaw, il ta' terrorizmu hija waħda komplikata. Jekk aħna nikkalmaw, nirraġunaw, nikkoperaw fl-imkien, mela ser nagħmlu progress imma jekk noqogħdu nirrabjaw huwa dak li jridu terroristi. Se nkunu qed naqqasmu bejnietna u din hija l-istrateġija tat terroristi li jridu jistigaw il-biża fost iċ-ċittadini tagħna. Ejja, nirraġunaw naħsbu b'moħħna, naħsbu x'nistgħu nagħmlu. Iva, prevenzjoni, Iva, repressjoni, Iva naħdmu fl-imkien u Iva nġildu l-Istat Iżlamiku. L-ewwel qabel kollox il-Kummissjoni qalet sewwa U dan huwa l-istess ħaġa li t-provi għamil il kunsill Aħna kellna konferenza fl-Olanda xart li milu, bbażata fuq il-korruzzjoni internazzjonali kontra il-ġellida terroristiċi. X'inhuwa il-punt kruċjali? Il-punt kruċjali huwa illi rridu naqdu l-isforzi tagħna, nafdaw il-xulxin u nwaqfu l <clears throat> dawn it-terroristi. Ġifieri rridu naqsmu l-informazzjoni flimkien u nsaqsi għalfejn dan mhux qed isir biżejjed u għalfejn għandu jsir iżjed. Irridu nkunu nafu għalfejn rridu naqsmu l-informazzjoni. U din hija dan huwa dak li tallimna mill-ġimgħa l-oħra, kooperazzjoni mill-infurzar tal-liġi tal-servizzi tal-intelligence ma' soċjetà ċivili dan huwa metodu ta' ħidma li rridu nkomplu nsaħħu. L-aħjar tweġiba tas-soċjetà tagħna hija li nkunu f'saħħitna u nemnu fil-valuri tagħna ta' demokrazija. Ek biss nistgħu niġġieldu t terrorizmu u niksbu tweġibit konkreti. Fl-aħħar mill-aħħar il-kwistjoni ta' implementazzjoni iva naqbel nistgħu niddiskutu kemm irridu il-Kunsill qed jaħdem eh, f'ambiti differenti biex isaħħaħ il-kooperazzjoni tagħna. Importanti ħafna li nilħu ftehim l-ħakna ftehim aħna f'Diċembru fuq il-PNR bħal maġġoranza tal-istati membri il-Konsil huwa konfidenti illi il-PNR Ewropew se jkollu impatt effettiv fuq l-identifikazzjoni ta' sospetti ta' sospettati terroristiċi. Anke li jkun hemm il-ġbir l iskempju tal-informazzjoni li jkun hemm trasferiment u l-proċessar ta' din id-data biex nużaw anke l-odda li għandna disponibbli dawn din il-kriminalità organizzata tinkludi l-finanzjament internazzjonali u anke taħriġ f'kampijiet il-barra mill-Unjoni Ewropea il-PNRD ta' tippermetti li l-awtoritajiet tagħna jidentifikaw lil dawk illi forsi preċedentament ma jkunux ġew sospettati li huma involuti fil-kriminalità organizzata u l-Onorevoli Holmajer ukoll semmiet il-ftehim fuq il-PNR u dik ta' protezzjoni tad-data. Nifhem it-ħassib tiegħek u naqbel miegħek ukoll, is-sur Schulz ukoll semmihom dawn l-affarijiet u aħna għalix għaliex dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jaqblu li rridu niżguraw li jkun hemm din il-leġislazzjoni li tiġi adottata u implementata malajr kemm jista' jkun tista' isserħu moħħkom li l-Kunsill diġà qed jieħu azzjoni ser kompli jieħu azzjoni. Kull azzjoni meħtieġa biex dawn il-files jiġu adottati bid-diligenza dovuta u li l-aspetti legali jisiru b'mod li test ikun ċar u ċertu li jkun eh, li kunu kol f'staħtu. Mant nista' nserħilkom moħkom li aħna se komplement ma' dawn id-dossiers. Trin qasamna ftehim fuq dawn iż-żewġ files ġifieri tal-PNR u tal-protezzjoni tad-data u maħniex l lura mill-impenji li ħadna diġa semmejt il-ħtieġa li nikkoperaw b'mod obbligatorju anke mhux obbligatorju din mhix il-kwestjoni taħt artiklu 4.2 ta' TU e u s-Sekretar Nazzjonali għandha tibqa' fidejn kull stat membru m'hemm l-ebda bażi legali għal Aġenzija Ewropea tal-Intelligence dan ma jfissirx li m'hemmx bżonn li jkun hemm din il-fiduċja sim ta' informazzjoni u l-inwaqfu dawn in-nies dan il punti la semmejtu f'numru ta' konsilli. Nixtieq inserraħ moħħ dawk li huma pjuttost inkwetati. Ħafna drabi nitkellmu dwar il-bilanċ bil-privatezza u repressjoni u u l-kustjoni ta' Kuran u ta' fundamentalizmu. Insomma, nistaw u kemm irridu mhux ħansolvu din il-ħaġa, irridu naħdmu fuq il-prevenzjoni u il repressjoni Importanti ħafna illi il-kustjoni ta' stat ta' dritt naħduha bis-serjetà u l-valuri tagħna għaliex aħna nafu xa jiġi attakkat u il-mod aħna naħdmu bih xorta għandu ċertu limitazzjonijiet Dan għalhekk ifisser illi jrid ikun hemm prevenzjoni. Din mhijiex eh, politika li mhix daqshekk f'saħħitha, anzi, rridu niżguraw li persuni ma jkunux radikalizzati u li jkun hemm ukoll li ma jkunx hemm anzi diskriminazzjoni jekk rridu nkunu effettivi, rridu nħarsu lejn l-eru ta' radikalizzazzjoni. Li u l-frontieri tagħna mhix soluzzjoni emmin min qal li irridu u l frontira mbagħad kena hemm min qal li rridu ikollna kooperazzjoni internazzjonali. Ejja nagħmlu hekk, ejja insaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' stati oħra. Anka fil-qasam ta' l-intelligence ma' pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u pajjiżi oħrajn. Tajjeb li kuna dawn id-dibattiti b'mod regolari, u nemmen illi aħna naħdmu l-Parlament Nazzjonali u anke ma' dan il-Parlament, aħna għandna qudiemna għadu li jista jiċċaqlaq u mhux limitat fil-frontieri imma ijat fis-soċjetajiet tagħna. U għalhekk rridu nkomplu nsaħħu l-isforzi tagħna kolb nafdaw il-xulxin u id-differenzi li għanna bejnietna neliminawhom għaliex mhux se jkunu effettivi fil-ġlida tagħna kontra terrorizmu. Grazzi tassew. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στην προφορική ερώτηση. Mela, issa nistaw naddu għal mistoqsija orali dwar il-bidu tan negozjati dwar l-ftajim ta' kummerċ l-FTA mal australia u New Zealand. Nibdew bil-rapporter bl-awtur anzi ta' din il-mistoqsija orali is-sur Lang. Grazzi, President. Eżis, kollegi, onorevoli